President. Il-President. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist eröffnet. Kollegi, is-seduta miftuħa. Is-seduta li sospendejna fit-18 ta' Deċembru tal-2008 tal-Parlament Ewropew titkompla illum. nawguralkom sena ġdida, tajba, 2009 li jista' jmexxina lejn laqda fl-Europa u inkunu nistaw nipromuovu l-paċi fid-dinja. Issa nixtieq nagħmel stqarrija kollegi il-konferenza tal-presidenti tatni l-inkariku li namest arrija fuq l-affarijiet tal-ġnus tal-vant nofsani il-laqa kienet seħet eh, war l offsinar kien prezenti il-president tal-Kunsil tal-Affarijiet Baranin Isur Schwarzenberg ma konniex tal-aħħar minuta ma konniex żguri li se jkun prezenti anki jekk se jkun fil- Afrika tisfel se jkun maħna għal ftit ħin u naħseb illi tkun okkazjoni biex nirringrazzjaw il-presidenza ċeka. Issa waqt li aħna edin ninaqdu fil-plenarja hemm vitmi ġodda fil-vant nufsani. Personalment u tkun l-istess għalikom Jiena eh, ħassejt deja vu meta rajt eh, il-television. Eh, il Fisem il-parlament jiena nishtiq nesprimi il-dispjaċir tiegħi fuq meta naħseb fuq dawn l-avvenimenti ta' Hamas u Gaza miex aċċettabbli li l-popolazzjoni tkompli dbati u li nkomplu b'dawn il-violenzi. il violenzi u anki l-kollaboraturi tal ġdus ma'uda huma meħuda f'mira. Xiridu, kemm iridu nistennew biex irraġun tiħu il- tirbaħ kontra l-violenza. Dan huwa inaċċettabbli jekk Hamas tibat rockets kontra li blit tal-Izrael. Ma rridux ninsew li kienet Hamas li waqfet il-ceasefire. Minna ħal-oħra ma rridux eh, nitraskuraw il-proporzjonalità tal-mezzi. Kulħadd fil- Vat Nofsani għandu l-istess dinjità biex jiddefendi l-istat eh, tijaw u biex jiddefendi ruħu mill-violenza li tolqot il-popolazzjoni ċivili. Iċ-ċivili e għandhom jiġu mejuna immedjatament fil-Gaza. Dana u għal-istess għal e, e, bnidem Izraeli, bnidem Palestinjan, bnidem Amerikan, kulħadd u għandu l-istess valur meridu naħsbu fuq situazzjoni umanitarju bħala responsabli politiċi ridu natu l-kontribut tana biex insibu eh, soluzzjoni għal din il-violenza etna ista sikurta għanda uh, aspetti militari biss hija soluzzjoni illi se tfalli, ma tistax ma nistax ikonna soluzzjoni militari biss fil-Val Nofsani. Eh, hemm bżonn ta' soluzzjoni politika wkoll. U kulħadd għandu eh, jieħu konklużjonijiet mill-fallimenti li kien hemm sissa. U fl-aħħar ġranet jina kelli kontatti telefoniċi mal-President tal-Izrael Shimon Peres, eh, il-Prim Ministru tal-Autorità Palestinedi għal-Fajad u anki mal ma Sursolana Solana il-rappresentantu li tal-Unjoni Ewropea illi dam ħafna żmien fil- vant nufsani. Diskutejt mal-president tal-Assemblea Parlamentari Europa Mediterran, mal-president tal-Parlament tal-Ġordan u il-president tal kam tal-parlament tal taljan Gianfranco Fini kif ukoll eh, Mustafa Mansur il-president tal-parlament tal-Marokk il-ċarajt li l-Parlament Ewropew jappoġġa tal-bit li il-Kunsil tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea diġa ħejja eh, approvata mill-rizoluzzjonijiet tal-ġnus ma'uda ta' jannar. Ija ħaġa impressjonanti li din riżoluzzjoni li hija vinkolanti legalment. eh, li fuq eh, l-Amerikani astenew eh, dina il-rezoluzzjoni minn ġiet ignorata miż-żewġ partijiet eh, fil-gwerra kollegi, nilħu waqfin tal-gwerra immedjatament. E, e, dan rridu namluħ bil-medjazzjoni tal-Eġittu tal-partit interessati kollha. L-aċċess immedjat għall għajnuna umanitarja għandha tkun garantit, għandu jkun garantit. L-Aġenzija tal- ġnuż maquda tal-għajnuna umanitarja għandu tkun tista e, taqdi r-ruol tagħha u mhux ah, biss għal tliet sigħat f'kull jum. Jekk eh, il-ġnus ma'uda u organizzazzjoni humanitarja oħrajn ikollhom jieqfu eh, mħabba li l-partit mhux qed jiggarantixxu in-neutralità eh, nkunu l-ħakna situazzjoni li mi ma nistawx naċċettaw, hemm bżonn intensifikaw proċess ta' paċi. L-unika bażi għal paċi d-dewima hija soluzzjoni ta' żewġ stati eh, sovrani eh, fil-frontieri skuri eh, bejn Palestina u l-Izrael. L-Unjoni Ewropea flimkien mal-kwartett, l-imsieħba Arabi moderati u l-partit kollha tal-konflitt taħt il-patroċinju tal-ġnus ma'uda għandu jkun jista' jiftaħ taħdidiet fuq il-paċi, soluzzjoni titlopu koll li il-partijiet palestinjani stess jirrikonċiljaw ruħom, irridu nirriflettu fuq il-metodi li sissa użajna biex nilħu għal il-paċi li ma, ma waslitniex għal xi progressi gbar. Xi ftit ġimati ilu ħsibna li kien hemm loġika fit-taħdidiet l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali kien eh, kienet dejjem preżenti fil-impenn tagħha eh, impenn anki finanzjarju fissat il-kondizzjonijiet qafas biex eh, jinħola eh, stat Palestinjan. Dan l-impenn però anki jekk kien qawwi irridu namlu mistoqsija. Edin bħalista ġo escalation. Eh, normalment fi krizi nħarsu lejn il-żmien eh, il-qasir, hemm bżonn li jkun hemm waqfin mill-ġlied immedjat u irtir li irtiraw il-forzi eh, tal-Izrael. L-esperjenza f'dawn l-aħħar xiren ta' snin jgħalmuna li l-paċi fil-vant nofsani ma tistax tiġi bis mir reġun U mux possibli l-paċi laqqas minn arma eh, jkunem ftejim bejn il-partijiet għal daqstant il-komunità internazjonali għandha tkun dejjem iktar disposta biex tipromovi l-paċi biex eh, dawn l-avvenimenti koroħ ta' dawn l-aħħar snin ma jkomplux eh, ġebdu ġol eh, snin li ġejjin. Il-forzi internazjonali għandhom jagħtu l-kontribut tagħhom għal twaqif tal-ġlied irridu nawguraw dan biex il-pjan Eġizzjan u Franċiż jista' jiġi imwetta biex jgarantixxi mekkanizmu internazzjonali ta' kontroll tal-frontieri ta' Gaza. U importanti li nwaqfu il-negozju illegali ta' armi u ta' missili fil-Gaza. Ehm, <clears throat> nishti eh, nisħa eh, fu eh, aspet l-impenn tal-forzi ta' sikurtà internazzjonali ma tista' ma jistawx jiggarantixxu biss waqfin minn żliet fi żmien qasir ma tu jkollhom ukoll għan biex eh, eh, jerġaw eh, għajmu il-fiduċja u biex jiggarantixxu sikurtà kemm għall-Izraeli kif ukoll għall-Palestinjani għal dastant l-impenn tal-forzi għandhom jista' eh, jista' jkun tajjeb biss meta jkun hemm mandat politiku li jista' jwassal għal soluzzjoni ta' paċi. Aħna ma rridux eh, mm, eh, aħna ma rridux biss nitkellmu fuq il-paċi, ma rridu naslu għaliha qabel ma mal-mibeda irriżit eh, eh, eh, f'dawn f'din ir-raġun. L-2008 kollegi kien kienet is-sena ta' dialogu interkulturali. Jiena niftakar kemm il-Parlament impenja ruħu biex din is-sena sir sena tal-tama biex jagħmel aċent politiku biex jisħaq illi E, illi il-kulturi ma ma jiklaxjawx l-imkien krizi e, turi kif dan il dialogu interkulturali jista' jiġi mwaqqaf meta e, meta niftakru eh, x'naraw fuq television kuljum eh, dan mħabba l-fundamentalisti u l-estremisti eh, l-għan tagħhom mhuwiex il-paċi imma li dejjem jiġildu iktar u il-vjolenza toħloq vjolenza ġdida u rridu nirrepetu dan il-kunċett. U bid-dialogu biss u bit tahdidit biss illi nkunu nistaw niftħu triq biex noħorġu mill-kriżi. Eh, dawn mumiex għan fihom innifisom imma għandhom jiġu għab eh, kuraċ biex il-persuni fl-Iżrael u fil-Palestina jkunu jistgħu jgħixu fil-paċi u fil rispett sħiħ tad dinita tagħhom. Kollegi nirringrazzjakom għall-attenzjoni taħkom. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll der dwar eh, wara tal aħna qassamna il-minuti, qed nitkellem dwar il-minuti ta' seduta plenarja ta' Deċembru, l-awtoritajiet rumeni informawni li Anastazi Kollatjan Filip Jakub Brizzi, Neċifu Oprea u Popa Dawn ġew maħtura bħala membri tal-Parlament Rumen nixtiequ nifirħulhom. Jiena qed er, jienet rumen, rumen, mux roman, rumen, jajt il-kellim. Għassi ħafna tajab li għed tisimawni. Dwar artiklu 7, paragrafu 2 tal-lat dwar itwa if ta' elezzjonijiet diretti għal membri tal-Parlament Ewropew u wara eh, artiklu 4, paragrafu eh, tar-regoli tal-Parlament nixtieq nħabbar siġiet dwar l-awtoritajiet Rumeni informawni dwar dan li ġej. Mit-22 ta' Deċembru tal-2008 dawn il-kandidati se jiġu minn flok il-membri Sur Adrian Manuli minn flok Fraw Anastasi, Sur Josef Motulo minn flok il-Senjura Jakob Redizzi, Sur Kalin Katalin Kierita minn flok eh, Sinjura Popa, Sur Alexandru Nazera minn flok eh, Sur Heron Philip u Sur Daniel Pietru Funeru minn flok eh, Sur Opera. Grazzi, Sinjuri. L-autoritajt finlandizi informaw li li Sinjura Eva Rita Sitowan se tiġi minn flok is-Sinjura Kaupi mill-ewwel ta' Jannar tal-2009 għalhekk din se tiġi maħtura bħala membru tal-Parlament Ewropew. Konformità ma' artiklu 3 paragraf 2 tal regoli ta' proċedura, dawn il-membri l-ġodda se L-ewwel qabel kollox jaċċerta li l-mandati jiġu eżaminati u jekk ma jkunx hemm xi tip ta' sfida ta' dawn il-mandati se jieħdu sem fi seduti tal-Parlament Ewropew u l-korpi kostituenti bil-insotolamenti kollu jridu jżommu u demajnejhom li jridu jiffirmaw dikrazzjoni bil-miktub, dikrazzjoni li tajt li m'għandhomx attivitajiet oħrajn li mhumiex kompatibbli mal-twettiq tal-mandati bħala membri tal-Parlament Ewropew. Wara proposta tal-grupp tal-PPE Ede, il-Sur Atkins mux se jibqa membru tal-Kumitat ta' Trasport u Turizmu. Il-konferenza tal-Presidenzi fil-laqa ta' 8 ta' jannar tal-2008 b'konform, dissa, skużawni, b'konformita ma' artiklu 42 u il-regolament numru 45 tal-2001 tal-Konsil Europa u għara konsultazzjonijiet fi il-Komitat tal-Libertajiet ċivili dawn ħatru is-sur Peter Hustings bħala Data Supervisor għal l-Unjoni Ewropea u deputat jew se jkun Giovanni Butarelli u dan ġi konfermat mill-Komitat tal-Presidenzi dawn se jiġu maħtura flimkien mal-Parlament eh, Ewropa u l konsil dawn it-tnejn u nar l-erba flimkien mal-President tal konsil jiena se niffirma din din id konġunta, deċiżjoni konġunta. Nixtieq informakom u kważi wasalt fl-aħħar hawnhekk nixtieq informakom li flimkien mal-President tal-Kunsilt nar l-erba l-14 ta' Jannar u b'konformità ma' artiklu 68 tar-regoli ta' proċedura jiena se nifirma sit għatti li għandhom xieqsmu ma' proċedura ta' kod deċizjoni dawn tistaw tizzibjon fil-dokumenti ta'kom tal-lum. Signori, dwar eh, la tal-agenda, eh, agenda li ġiet approvata mill-konferenza ta' Presidenza fil-8 ta' jannar fil-laqa tagħna f'konformità ma' artikolu 130 u 131 tar-regoli ta' proċedura dan l bozz jinsab qudiemkom ġiem qassam lilkom għalhekk illum it-tnejn nafu li s-senjura Andri Kiena mux se tkun tista tattendi eh, seduta il-lejla għalek il-rapport taħħa fuq il-Konsil tal-ġnus Mauda u r-rwol tal-Unjoni Ewropea ma tkunx tista' tattendi allura din il-kwistjoni se nivvutaw fuq mingħajr dibattitu dwar it-tlieta m'hemm xi tibdiliet li ġew introdotti dwar nhar l-erba' il-ħodor il-grupp tal-ħodor jixtieq jaċċerta li d-dibattitu li se jkollna fuq is-sitwazzjoni f'Gaza se tiġi finalizzata b'tress eh, ta' mozzjoni għal rezoluzzjoni. Nixtieq nagħti l-mikrofonu sur Bendit li se jappoġġa r-riżoluzzjoni. Kollegi, is-sitwazzjoni f'Gaza nafu li waħda familjari għal kulħadd u huwa normali li għanna nitkellmu dwar din is-sitwazzjoni hawnhekk fil plerania imma nixtiequ li l-Kunsil ta' Sigurtà eh, jieħu pożizzjoni u